kun investiment jew inkella xi odda ta' investiment, l-EU Invest verament se jkun jipparteċipa fit-tibdil tal-klima, fit-tibdil tal-paradigmi tas-soċjetajiet tagħna qegħdin jiffaċċjaw l-Ewropa illum trid ukoll tibni b'mod progressiv Ewropa li tindirizza l-ruħa li ċittadini biex verament it-tamiet tagħhom, it-tamiet ambizjużi u Ewropej tagħhom tkun tista' tippermettilhom li mhux joħolmu biss imma jsiru realtà. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi ħafna, Honorable Packet l-fisem Grazzi ħafna, President, kollegi. Bl-investiju l-Ewropa tkun tista' tinvesti f'proġetti innovattivi u sostenibbli. Ġiviri, ma garanziji, mhux sussidi biljuni kbar li għaj jattiraw is-setturi ta' investiment. Għaj Ħajġu appoġġat il-kumpanniji li jikunu kapaċi jizviluppaw prodotti innovativi li ma jarma jiddependu fuq eh, donaturi eh, li mhumiex mill-Unjoni Ewropea. Daw l-odda kollha ġew miġbura f'dan l-instrument wieħed u naħseb li approċċ eċċellenti, kollu ġi simplifikat, il-banek ta' promozzjoni nazzjonali kollom ruol iżin importanti, tana jfisser ukoll il-banek ta' ehm, Fleming, naħseb jiena ikonna rezultat tajjeb. Tkun opportunità biex nagħmlu differenza l-aħħar plenarja huwa mod tajje biex wieħed item. Kien periodu verament eċitanti fil-periodu. Grazzi ħafna. Fisema għalde l-onorvoli Vernik għal-minuta. President, Kommissarju, kollegi. Wara l-EFSI, l-Investi ju ħaj jikollu rwol importanti fil-mandat li jmiss. Lesson, die we hebben getrokken kriz qed jindikanna direzzjoni importanti. Waħda mill-lezzjonijiet li aħna tallimna fil-kriżi tal-2008 huwa li ekonomija stabbli huwa investiment. Eh, ekonomija ta' investiment. Eh, daw il-biljuni kbar li nħabba tal-programm huwa weda għal ġejjini innovazzjoni, digitazzjoni, Dawn ħaj jizguraw li l-Unjoni fil-perjodu li jmiss ħatkun tkun waħed mill-postijiet l-aħħar li ziħ attrattivi biex għet jinvesta fih. Mħuħ ehm, kreattivi u eh, forza ta' xogħol kreattiva. Għalhekk għandna ntemmu dan il-nuqqas fl-investiment. Grazzi. E, w e, που μας καταθέτουν οι... Sì, Il-proposta ta' żewġ rapporters hija waħda imtejba meta nqabbla mal dik tal-ewwel tal-Kummissjoni, imma xorta man għanna bżon iktar, iktar investiment, investiment fuq livell dinji li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Kollox għadhom dendel. U minn mindu peress li m'għandniex l-MFF għax fil-kunsil il-pressjoni li minn flok jizidu għom il-fondit li għet jiproponu l-Kommissjoni kif irrit il-Parlament, il-Kunsil irrit naqqasom. Ma' shadows aħna minna ressaqna numru ta' emendi biex intejbu il-proposta biex ikonna inqas burokrazija jkonna u iktar kopertura ġeografika aħjar, naraw li ikunum mdaħla l-SMEs u anki r-rwol iktar imsaħħaħ tal-banek ta' investiment u l-investi proġetti ta' investiment li huma favuri tibdil tal-klima. Imma xorta naħseb li l-proposti għandhom ikunu iktar ambizjużi għalhekk jiena matul eh, qabel il-vot għandna se nresqu iktar emendi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għall grupp tal-ħodor is-sur Sole minuta u nofs. Kummissarju kollegi, Għalina, Invest EU l-ewwel u qabel kollox għandu jkun instrument li iġibinna progress għall ekonomija sostenibli u għalhekk tajjeb li qed naraw li għall klima u għall-infrastruttura hemm iktar fondi. Aħna żgur ridi nkunu determinati li aħna nirrispettaw il-ftejm ta' Pariġi il-prinċipju ta' l-investiment sostenibbli għandu jkun priorità għalhekk dan il-Parlament qal li l-faħam nukleari u l gas ma jistgħux ikunu investimenti sostenibbli. Għalhekk huwa neċessarju li nsibu l volontà politika sabiex is-settur privat ikollu proġetti ta' investiment li jkunu wkoll jaqblu ma' ekonomija ħadra. Aħna ma naqblu xejn li jkun hemm proġetti ta' eh, difiza li jiġu il-flus jiġu minn Invest EU tħassib tal-ambjent jew soċjali li supposti jieħdu priorità. Imma biex inkun pożittiv jina nilqa il-fatt li mill-banek nazzjonali u reġjonali li se jkunu eh, hawnhekk se jipparteċipaw dan huwa importanti bħala fil-programm fil-programmi u fl-aħħar nixtieq ringrazzja rapporters u l-biċċa xogħol tajba li għamlu. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għal-EFTD Sur Arnett, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Jiena l-aħħar darba li se nitkellem fil-Parlament Ewropew jien mhux eh, se nkun kandidat mill-ġdid. Jiena kont elett fl-2014 e, bil-mandat tal-Brexit jiena għamilt l mutijaj tiegħi biex inkun Eh, nirrispetta dan il-bat. Issa, kien hemm referendum fil-Brexit tal-2000 u bat tal-2016 rajna li kien hemm il-Brexit, ħareġ minnu l-Brexit. U erba darbiet dan ġin konfermat il-nies tal-Renju Unit għamlu l-edet tagħhom ċari daqs il-kristall. Għalhekk, huwa surreali li qegħdin nindiskutu 40 biljun ta' euro u 500 Eh, miljun għall-lat eh, tekniku f'dan il-liju invest. Imma ma nafux jekk ir-Renju Unit hux se jkun parti mill-MFF li jmiss, ġifiri il-pjan finanzjarju ta' seba' snin ġejjin. Dan ma ħadd ma jista' jiggarantih. 29 eh, ta' marzu u l dati l-oħra, issa ġejna l-ottubru 31 ta' ottubru Ovvjament il-gvern Ingliż eh, qed ikun intransiġenti hawnhekk. Issa wkoll se jkollna nagħmlu nipparteċipaw fil-elezzjonijiet Ewropej u, fil-23 ta' Mejju se jerġgħu juru hekk in-nies tar-Renju Unit. Għalhekk il-Pols issa kif għalfen Frank Sinatra and now the end is near biex fl-axħar ilbu l-paġna Irridu namlu l-affarijiet our way, my way. Aħna l-affarijiet għamilnijom skont kif ridu l-kostituenti tagħna u hekk irridu jagħmlu l-nis tal-politika tal-futur, hekk għandhom jagħmlu jaġixxu. Grazzi ħafna is-Sinjura Maletic. Minuta u nofs. Grazzi, President. Jiena nixtieq nifraħ is-Sur Fernandez u s-Sur Gwaltieri għal dan il-ftejim tajjeb li kisbu li għandhom xaqsam għal l-element il-ġodda ta' dan il-program ġdidi u invest. Kif għalet signora Kommissarju u inċentiv tajba għal futur anki negozjati li tal-futur li se jkunu importanti għal-parlament li ġdid tal-parlament. tal parlament il-ġdid. Hija tila darba qegħdin nitkellmu fuq il-programm tal-Unjoni EU Invest. Huwa importanti mhux biss illi nifformulaw dan il-intuħ eh, xejra dan il-programm imma naraw li ġimplementat fl-istati membri speċjalment naraw li jkun iktar viżibbli u importanti ħafna li nfinanzjaw proġetti li ma jsibux il-fondi minn eh, mill-politika ta' koezjoni jew kella minn self kummerċjali. Kompaniji tal-startups, dawk li jġibu ċertu innovazzjoni. Ovvjament, kumpaniji jibdu bħala startups ma mbagħad jikbru. Jew inkella forsi dawk il-kumpaniji li jkunu sabu ċertu diffikultajiet u tajjeb li intuhom ċans eh, ġdid Imma hemm ħaġa tajba wkoll li se jkun hemm is-self mingħand il-banek kummerċjali. Irridu imma noqogħdu attenti fuq il-kopertura ġeografika l-efsi kienu iktar jipparteċipaw dawk l-istati l-iktar sviluppati immissa bil-blodda l-ġdida anki l-pajjiżi inqas sviluppati jistaw jgħatu sem. Sinjura Beres, Sur President, Signor Kommissarju, l-adozzjoni ta' dan il-dokument fuq il-program InvestEU jgħat fit-triq li eh, din il-Kummissjoni Ewropea ħadet ġifri wara li tata eh, spent tal-qoddim bil-pjan Juncker u anki l-SND ġifri għall-Ewropea tal-Euro l-investiment strateġiku tal-2015 bat li ġi mġeddet l-MFF mill-2021 sa 27 u dan u għaftajim tajjeb fuq il-fat li hemm governanza li ġib iktar bilanċ għax hemm kumitat strateġiku li jmexxi l-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Banek Nazzjonali Eh, tal-iżvilupp u anki esperti indipendenti li jkunu maħtur mill-Parlament Ewropew. Dan il-programm se eh, ikun jista' jintuża f'setturi ekoloġiċi tal-ambjent u anki soċjali kif qal anki rapporter nitkellmu fuq l-infrastruttura sostenibli u l-investiment soċjali fejn insibu ukoll setturi kreattivi u ta' kultura, kulturali. Issa, fuq kif se nibbilanċjaw il-prioritajiet tal-ambjent u anki ġifiri bl mija li suppost imorru għal l-ekonomija l-ħadra u l-istatut tal-Bank tal-Investiment Ewropew peress li dan il-Kummissjoni qalet li dan il-bank se jkun l-imsieħeb eh, li qed tiffavorixxi imma rridu noqogħdu ftit attenti u naraw kif l-affarijiet jiżviluppa viżavi dan il-bank. Grazzi ħafna. Signora Mezzi, grazzi. L-invest EU e li se jkun iktar immirat fuq l-SMEs anki jekk hemm xi eh, tħassib u s se semmijom, għedin nitkelmu fuq l-investiment biex nġiddu kontra bdil tibdil tal-klima. L-advisory hub li kif se jkun mamul biex ikun hemm ukoll kopertura iktar wiesa ġeografika. Kun hemm evalwazzjoni tal-proġetti bl-indikaturi li għandhom xaqsmu ma' l tal-klima li wieħed ikun laħaq. Imma hemm limma, l-investiju ma jista proġetti ta' difiża u anki per eżempju proġetti għandhom xaqsmu ma eh, l-aeroporti u anki l-enerġija tal- eh, iktar tradizjonali. E, dawn proġetti pal da ma jistaw xieħdu fond mill-EU instead. Għalek, nejdilkom biex tivvutaw għal-grupp tal-ħodor f'Mejju. Issur pospixil. Grazzi tal-li tajtni nitkellem. Il-kollegi tijaj diġa Qalu ħafna li kien hawn xteq li wieħed għandu xejt fuq dan li ju eh, investiju li jiena naqbel magħhom imma lija huwa proġett importanti li investiju. L-esperjenza li kellna ma' l-FC turina li inċentivi bħal daw jagħmlu sens u li tajjeb li nifukaw fuq eh, dawk is-setturi fejn huwa diffiċli li jkun hemm il-fondi kummerċjali għalihom. Tajjeb li dan il-proġett se jifoka iktar fuq l-SMEs, fuq it-tibdil tal-klima, fuq l-ambjent, fuq ir-riċerka u l-iżvilupp jiena naħseb li fil-futur dan il-proġett jista' jikkontribwixxi lejn l-ekonomija Ewropea imħabba l-effett eh, multiplikatorju tiegħu għax ovvjament dawn li jistaw jagħtu garanziji wkoll biex wieħed ikun jista' mbagħad imur lejn il-banek biex ikollu eh, self. Naħseb jiena mill-lefsi hemm x'nitalmu u jkollna pjan ieħor għal fil perjodu finanzjarju li jmiss mill-21 sa 27 l-2000 ġviri biex aħna il-proġetti tal-proġett tal-ġejjini jkun aħjar u nispera li l-Parlament li ġej ikun jista' jiffinalizza dan biex dan ikun jista' jibda mill-2021 is-Sur Fernandez għal-minuta. Iva, grazzi President. Komissarju, ħames ilu il is-soċjalisti u aħna konna tlabna li jiqfu l-programmi ta' awtorità etna li kien hemm bżonn biex insolvu l-problemi naraw x'inhuma t-talbiet u nirringrazzjaw il-Kummissjoni għall lajnuna u l-gruppi e, kollha li ħadmu biex e, jitnieda l-pjan ta' Juncker biex bekk nġildu l-kriżi tal-aħħar snin. Huwa importanti dan, dan il-pass li qed nieħdu issa b'dan l-istrument il-ġdid, dan il-programm investiju l-ġdid li l-ideja hija li jkun hemm l-investiment li kompli fl-Unjoni. Dan huwa importanti għax hemm il-periklu li nistaġnaw. Imma mardux ninsow li il-pjan ta' Juncker kien kontra ċiklu eh, biex jiġilet kontra reċessjoni. Issa u kol għanna bżon politika li tkun anti ċiklu. Grazzi ħafna is-sur Buda minuta u nofs. Grazzi ħafna. President, jina nishtiq u koll nifraħra iż-żewġ rapporters u l-idea ta' dan l-investiju huwa li kunem l-investiment privat u l-bija tal-Unjoni tkun tista' tagħti e, iktar salvagwardji l-investituri. Ovvjament l-approċċ huwa ovvju ġifieri l-idea hija li jkun hemm livell ta' ixina ċittadini e, tal-Ewropa kollha permezz ta' kompetittività, konverġenza, innovazzjoni digitali u anki l-użu tar risorsi b'mod xieraq. Palissa l-investimenti insibbuhom f'ċertu stati membri l-iktar. Ġifiri, b'dawn il-proġetti li se jnażlu li se jkunu mħalsa mill-investiju, rridu naraw li jkun hemm ġeografiku li jkunu mdaħla l-istati membri kollha biex ma jkunx hemm diskrepanzi bejn ir-reġjuni. L-SMEs ukoll għandhom rwol importanti ma daw dejjem jiġu faċjati minn proċeduri komplikati ħafna l-investiment. Għalhekk dawn għandhom jiġu mejjuna biex nisimplifikawlhom proċeduri tal-finanzjament u naqsulhom il-burokrazija. Il-proġetti iż-żar irridu naraw li nirrendhom li ikunu iktar jappellaw u nejnu il-klasters għall-innovazzjoni u anki l-prodotti innovattivi. L-autoritajiet pubbliċi iridu jaraw li jagħtu il-fondi eh, biex l-industrija kreattiva jinkoraġġu anki il-shared workspace. Grazzi. Rubik putarej minut. Sur Rubik. Grazzi ħafna, President. Jiena u kol nishtiq nirringrazzja is-sur Kas Barras. B'dan il-mod nistgħu noħolqu dan u eżempju ta' kif nistgħu noħolqu prosperità. Jiena il insegwi dan kollu dan l-aħħar ħames snin u nista' ngħid li kif l-MFF għall-SMS kien inħoloq fl-2000 u wieħed kena 50 miljun bħala fondi dak iż-żmien u sal-2013 Kenna l-programm tal-entrepreneurship u innovazzjoni u hemmhekk kenna żewġ biljuni għad dispożizzjoni u fl-aħħar blefsi kenna ħames mit miljun. Ġifri qed naraw kif il-politika tal-SMEs fru l-livell Ewropew ħadniha bis-serjetà. Meta nistgħu naraw li 55% se jmorru għall-anijiet tal-klima bekk naraw li qed nagħmlu qed ikonna politika progressiva. U ġifiri anki fuq il-level globali qed inkunu ta' eżempju. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għax l-SMIs mhux ħaġa faċli għalihom li javvanzaw. Imma huwa possibbli, grazzi ħafna. Ähm, F'kaġdi għaj mam jednego mówcę, panna pana Mariasa, proszę o zabranie głosu. Mela, l-unika kellim taħt il-proċedura kaġdi għaj u għal-onorevoli Marjas. Grazzi tassew, President. Il-programm InvestEU teoretikament jista' iwassal għal suċċessi billi joħloq postijiet ta' xogħol, jappoġġa għal biex jkollna ħili ġodda u jkun hemm iktar taħriġ. Imma biex nagħmlu dan ma rridux nagħmlu l-istess balji li għamilna fil-pjan Juncker. Pereżempju, speċjalment fil-Greċja rajna illi ħafna mill-flus inxtorbu mill-kumpaniji multinazzjonali Ewropej Dawn il-kumpaniji multinazzjonali Ewropej ħadu ħafna mill-flus pajjiżi fosthom fraport, pereżempju minħabba dak li imponit fuqna it-trojka. Imbagħad din il-kumpanija ħadet 280 miljon euro minn dal-fond u l-istess ammont mill banek Griegi dan mhux investiment, dan mhux investiment li se jwassal għal tkabbir fuq lo livell lokali reġjonali. Dan din hija biss privatizzazzjoni finanzjata mill-Unjoni Ewropea jridu nappoġġaw l-SMEs fil-prattika fir-realtà billi nagħtuhom valur miżjud. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Bjankowska fissem il-Kommissjoni. Onorevoli membri, grazzi ta' sew ta' din id-diskussjoni, grazzi tal-kommenti pożittivi tagħkom fuq dan il-programm. Il-konklużjoni li ser nasal għalija f'dan id-dibattitu hija ta' appoġġ sħiħ li qed jingħata lil programm Invest EU. Jiena smajt b'attenzjoni u ħadd nota tal-aspettattivi tagħkom u r rakkomandazzjonijiet li ressaqtu għal dan il-programm. Nixtieq ninformakom illi dawn ser noħodhom miegħi u ser indaħluhom fi tħejjija għal dan il-programm. Grazzi tassew l attenzjoni tagħkom, grazzi tal-appoġġ ta' rapporters u shadow rapporters. E, dziękuję pani komisarz i na koniec głos zabierze pan poseł sprawozdawca pan Fernandez Jose. Grazie l'onorevoli Fernandez, il rapporter. U investimentu pubbliku. Grazzi tassew. L-investiment tas settur pubbliku huwa ferm importanti. L-investiment tas settur privat huwa indispensabbli wkoll. Li jkollna inizjattivi privati li jinsaħħu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea, nippromuovu l-intraprenditorija il-kompaniji startups li insaħħu l kompetittività u l-produttività tal-Unjoni Ewropea fl-istess waqt. Dawn huma kollha mezzi li bihom nagħtu pagi aħjar għal kulħadd pagi aħjar fis-settur pubbliku u anke pagi aħjar fis-settur privat. Fis-settur ta' investiment huwa importanti ħafna li l-gvernijiet jaqdu l-irwol tagħhom. Sfortunatament f'pajjiżi fil-Portugal fil-kuntest tal-pjan ta' investiment attwali Iżda dawn l-investiment li kien disponibbli ma użajna l-ebda euro minnu. Bħalma jista' jiġi użat investi EU. Dan jista' jiġi użat ukoll fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Kulħadd irid jaqdi l-irwol tiegħu u um, fil-Parlament Ewropew irridu nimmobilizzaw 700 miljun euro rridu li jkun hemm distribuzzjoni ġeografika tajba insaħħu l ekkim sejjaħ advisory hub għall-investituri. Importanti ħafna wkoll li f'kull stat membru jkun hemm hubs nazzjonali li jappoġġjaw l-investituri u jkun hemm ukoll hubs reġjonali biex nejnu lil dawk li resqu l-kandidatura tagħhom. U bekk tassew nużaw bl mod possibbli il-fondi tal-programm InvestEU. Nilħu għalhekk aħjar l-għanijiet ta' dan il-programm, aħjar xogħlijiet aħjar, aktar postijiet ta' xogħol, aktar tkabbir, Ewropa aktar kompetittiva u waħda iktar inklusiva. Grazzi tassew l-Sur Fernandes, id-dibattitu huwa konkluż hawnhekk din hija l-aħħar darba tiegħi li qed immexxi f'dan il-mandat nirringrazzjakom li kollha kooperazzjoni tagħkom il-votazzjoni se ssir għada u s-sessjoni tissokta għada filgħodu il-ħamis fit-8 u nofs sassatejn. L-aġenda ġiet ippubblikata fuq il-sit tal-internet tal-Parlament qabel ma nara is-surrubi kixtieq jintervjeni. President, Fisem, il-plenarja nixtieq nirringrazzja lilek, inti kont president eċċellenti u nixtieq u nawgurawlek li sbaħ xewqat. Grazzi tassew jgħid il-president nittamaw li nistgħu niltaqgħu f'ċirkustanzi oħra. Forsi f'mod privat. Forsi f'pajjiżek. Grazzi tassew. Grazzi tassew jgħid il-president.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 Proċessu verbal għal xedinzej dejer xi tek. Niftaħ is-seduta għal sessjoni plenarja. Il-minuti tal-bira tqasmu jekk hawn xi ħadd li xtieq jikkumenta jista' jidher li mawx kummenti mela dawn il-minuti approvati. U issa ngħaddu għall-ewwel punt li għandna għallum għar nofsinhar ir-rapport tas-Sinjura Mezzola, il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta. Sinjura Metzola. Dent, meta ġejt fdata biex naħdem fuq l-abbozz ta' liġi dwar il-gwardja ewropea tal frontiera u tal-kosta ħadd ma ħaseb li stajna nkunu lkoll flimkien hawnhekk illum f'inqas minn sitt xhur minn meta l-kummissjoni ewropea ppreżentat din il-proposta fuq il-mejda. dan il-proċess kien wieħed intensiv u ħadilna ħafna ħin biex niddiskutu d-dettalji tekniċi li toffri din il-liġi però grazzi għar rieda tal kollegi tiegħi speċjalment ix-shadow rapporteurs il kummissjoni ewropea u l istati membri mmexxija mill presidenza tal kunsill bilna fuq sistema ġdida li aħna lkoll nistgħu nkunu kburin biha. matul in-negozjati li kellna aħna dejjem żammejna f'moħħna li rridu nkunu ġusti ma' dawk li jixirqilhom protezzjoni sodi ma' dawk li mhumiex eliġibbli jew li qed jippruvaw jiksru r regoli u ħorox ma' dawk li qed jinqdew minn nies li huma vulnerabbli. jekk għadha aktar tard illum nivvutaw biex nikkonfermaw din il-liġi dan ifisser li kontra kull aspettattiva ser jirnexxielna nelbu l-aħħar ostaklu biex ikollna forza ġdida ta' għaxar telef gwardji tal-fruntiera u personal operattiv li ser tiġi fis seħħ fi żmien qasir fis-snin li ġejjin dawn huma n-numri li għandna bżonn sabiex nassiguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni tagħna sabiex nagħtu l-ispinta li għandna bżonn sabiex niġġieldu l-kriminalità li niżguraw id-drittijiet fundamentali huma mħarsa f'kull attività tal-aġenzija u sabiex niffaċilitaw l-immaniġġjar tal migrazzjoni li niżguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni u li l-istati membri jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom huma punti kruċjali sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw b'mod effettiv is-sitwazzjoni preżenti tal-migrazzjoni. din il-liġi mhijiex l-unika soluzzjoni li għandna bżonn f'dan il-qasam iżda hija pass neċessarju li jrid jittieħed flimkien ma' oħrajn. fl-eventwalità li niffaċċjaw kriżi oħra simili bħal dik li kellna fl 2015 l istati membri li jinsabu fil fruntieri esterni bħal malta u għawdex jistgħu jitolbu li jiġu stazzjonati personal għal interventi rapidi fil fruntiera sabiex jirċievu għajnuna li tant ikollhom bżonn biex jindirizzaw is-sitwazzjoni. ir regolament li aħna nnegozjajna fl aħħar ġimgħat ma jitrattax biss fuq dawn l għaxar elef persuna din il-liġi tfisser li ser inżidu l-effettività tal-operazzjonijiet tar-ritorn b'mod konsidervoli speċifikament għal dawk il-persuni li mhumiex eligibbli għal protezzjoni. ser ikun hemm aktar possibbiltajiet biex l-istati membri jiġu mejjuna f'dan il-qasam bħal pereżempju fl-identifikazzjoni tal-immigranti irregolari u fl-għajnuna li ser tingħati biex jinġiebu dokumenti tal ivvjaġġar u assistenza oħra fir ritorn fl-aħħar nett jiena partikolarment kburija li rnexxielna noħolqu rwol ġdid fl-aġenzija dik tal-osservaturi tad-drittijiet fundamentali li ser ikunu minn ta' quddiem biex jiżguraw li d-drittijiet ta' kull persuna jiġu rispettati. l-għan tagħna kienet li nistabbilixxu livelli ġodda u għolja ta' protezzjoni f'konformità mal-valuri ewropej li tant aħna nogħżu anki fuq kwistjoni sensittiva bħal din għamilna dan għaliex l-unjoni ewropea għandha tkun waħedha waħda li tikseb tipproteġi d-drittijiet fundamentali meta dawn hemm bżonnhom l aktar. grazzi avramopoulos il-kelma. Grazzi. tajjeb ismek? trid iddum tipprattika. Eżis kollegi, mhux se niddejjaq ngħidilkom illi jiena inqis il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta bħala waħda mill-proposti ewlenin bħala element ta' politika għall migrazzjoni olistika. Aħna saħħaħna il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta f'qasir żmien grazzi għall-isforzi li għamilna. Aħna nafu kemm huma komplessi l-proċeduri leġislattivi għalhekk naħseb il-koll naqblu li dinja verament kisba. Jiena nixtieq nesprimi r ringrazzjament tiegħi lil rapporteur is-Sinjura Mezzola, lil Shadow Rapporteurs, lil Presidenza Romena, tal-li sabu kompromess tant bilanċat fuq din il-proposta. Dan il-ftejim għal darboħra jurina illi meta naħdmu flimkien nistaw verament niksbu riżultati ġenwini u nistaw nuru li ċittadini li l-Unjoni Ewropea hija lesta u kapaċi tieħu azzjoni. Meta faqqat il-kriżi u waslet fl-eqel tagħha fis-sajf tal-2015, l-Ewropa inqabdet fuq siq waħda u ma kienieċ preparata bi flussi ta' migranti illegali mill-frontieri tal-Vant u ta' nofsinhar fil-Mediterran, aħna konna nafu illi bil-fors kellna nieħdu azzjoni soda. Ma kienx hemm Aġenzija konsolidata għal frontieri Ewropej ma kienx hemm hotspots u laqas preżenza operattiva fuq livell Ewropew. Is-sistema Ewropea għall ażil rajna illi ma kienx idonea is sistemi tal-informazzjoni li kellna ma kinux qed jikkomunikaw bejniethom u il-kuntatti eh, il li kellna mal-pajjiżi terzi kien frammentat. Għalhekk aħna kellna nieħdu azzjoni fl-immedjat u anke fuq medda twila ta' żmien u biex naħdmu fuq dawn l-affarijiet kollha simultanjament. Issa, erba' snin wara, kulħadd, kull min jipprova jaqsam il-frontieri b'mod illegali jiġi identifikat, jittieħdulu il-marki tas swaba u mbagħad eh, jiġi streamjat. Illum għandna Gwardja Ewropea tal-frontiera u tal-kosta u u sistemi tal-informazzjoni għall-immigrazzjoni għall-frontieri u s-sigurtà. Permezz tar regolament il-ġdid illi qed niddiskutu issa, inkunu nistaw namlu aktar u niksbu aktar. Wieħed mill-elementi prinċipali hija li il-korpi tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta rridu eh, jizdedu sa 10.000 min issa sa l-2027. Madana kollu, naraw l-ewel skjeramenti diġa minn l-ewwel ta' jannar ta' l-2021. Element importanti ta' din il-proposta u xi ħaġa importanti li tbiddel l-affarijiet huwa illi l-Aġenzija u l personal tagħha ikollhom ukoll setat eżekuttivi. Dan ifisser illi ikunu jistgħu jagħmlu xogħol fuq il-ġestjoni tal-frontieri u r-ritorn Ovvjament, l-autoritajiet kompetenti tal-istat membru akkoljenti jibqa tibqa responsabbli u għandhom il-kmant u l kontroll tal-attivitajiet illi ikunu qegħdin isiru mill-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta fit-territorju tagħha waqt illi jibqgħu taħt l-awtorità tal-Istat membru akkoljenti xi wħud mill-kompiti tagħhom huma il-possibilità li jiċċekkjaw dokumenti ta' identità li jawtorizzaw jew jiġħdu id dħul fuq il-punti taqsim tal-frontiera li jittimbraw id-dokumenti tal-vjaġġar li jagħmlu il-rondi u jwaqfu lil persuni billi bikunu qasmu l-frontiera b'mod illegali u jassistu fl-implementazzjoni tal proċeduri tal-ritorn. Per eżempju, billi jħejju deċiżjonijiet dwar ir-ritorn u jeskortaw ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea li huma jridu jkunu ritornati bil-fors personal operattiv se jirċievi wkoll taħriġ biex nizguraw illi ikun hemm l-ola standards professjonali u li dawn ikunu rispettati u li jkun hemm kultura operattiva li tiġi sviluppata bejniethom dawn il-ħaddiema. Il-kompromess se jiżgura li l-Aġenzija tkun tista' b'mod aktar attiv u aħjar tagħti appoġġ lill istati membri fir-ritorni sabiex intejbu ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għal sfidi migratorji persistenti. Nilqa u kol bosta sviluppi oħrajn illi qablu fuqhom il-koleġislaturi bħala parti minn dan ir-regolament fosthom l-semplifikazzjoni tal-monitoraġġ tal-drittijiet fondamentali fih dan l-attivitajiet operattivi tal-Aġenzija. Ir-rispett ta' drittijiet fondamentali huwa fil-qalba tal-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni u anki fil-qalba ta' din l-attivitajiet kollha tal-Aġenzija Ewropea għall gwardja tal-Frontieri u tal-Kosta u l-autoritajiet kompetenti se jirrispettaw id-drittijiet fondamentali imnaqxa fil-karta. L-Aġenzija se taħdem it fit ma l-Aġenzija Futura Ewropea għall azil biex jiżguraw li kunem maċċess għal proċeduri tal-azil. L-Aġenzija se tiżgura illi dawk li m'għandhomx bżonn protezzjoni internazzjonali jintbagħtu lura fir-rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali tagħhom. Jiena nittama illi la darba ikonna il-Parlament il-ġdid il-proposta li titwaqqaf Aġenzija Ewropea għall-Azil tkun adottata mingħajr telf ta' żmien. Nittama jekk se jiġri. Irrid ukoll inżid illi jiddispjaċini li il-possibilità ta' ħlas ta' kull xar l-personal statutorju ma ġiex inkluż fil- test maqbul. Dana sabiex l-aġenzija tkun aktar attrajenti bħala aġenzija li tħaddem u anki tiffaċilita l-ingaċ tal-personal statutorju. Aħna se nagħmlu dekjerazzjoni fuq dan il-punt. Fl-aħħar imma mhux lanqas tmexxija politika ġdida għall-implementazzjoni tal-ġestjoni integrata Ewropea għal ġestjoni tal-frontieri. Din se tinħollo u tinkludi pjanar ta' kapaċitajiet għal Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta tiżgura koerenza u konsistenza mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan ir-regolament il ġdid kemm l-Aġenzija kif ukoll l-Istati membri se jkollhom lodda biex jantiċipaw u jirrispondu għal kriżijiet futuri fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni. Fl-aħħar nett dan ukoll se jgħinna biex inħarsu l-viabilità dejjema ta' żona Schengen u l-moviment ħieles fiħdana. Grazzi tal-attenzjoni u ħerqani li nisma dak li għandkom xi tajdu intom. Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa nagħti il kelma lill-Onorevoli Gajer. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, eżis kollegi. Bla ebda dubju dan il-mandat il-ġdid għall-Aġenzija Ewropea tal-Gwardji tal-Frontiera u tal-Kosta huwa pass importanti sabiex ikolla reazzjoni Ewropea l isfidi tal-immigrazzjoni. Kapaċitajiet um, personal sa' 10,000 ruħ, ajruplani u bekk l-Aġenzija tista' tkun operattiva u attiva. Ovvjament għal dan hemm bżonn ta' ħafna flus u dana jista' jiġri u jseħħ biss jekk aħna naqblu fuq MFF estis. Mela l-kapijiet tal-istatu tal-gvern per eżempju dawk tal-Awstrija, jekk intom verament temnu illi din hija xi ħaġa importanti, tridu tkunu preparati illi iżidu il-budget Ewropew u tridu tkunu lesti illi tħallsu. Imma din tista' tkun biss parti minn politika Ewropea għal migrazzjoni li tkun konsistenti. Urritu kon hemm element ta' solidarjetà fl-akkoljenza. Grazzi ħafna l-Onorevoli Coelho, minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju, kollegi. L-adozzjoni ta' din il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta Msaħħa huwa past il-qoddim lejn protezzjoni kondiviża tal-frontieri esterni tagħna għal aktar uh, sigurtà fl-Ewropa qed nitkellmu dwar 10,000 gwardjan tal-frontiera li jistgħu jkunu trasferiti lejn dawk l-istati membri li għandhom il-frontieri tagħhom l-iktar vulnerabbli jew inkella meta jkun hemm xi emerġenza. Aħna dejjem għadna li dan m'għandux jippermetti li l-istati membri ifarfru r-responsabilità tagħhom. Nofs dawn il-gwardji se jiġu mill-istati membri. Imma l-istati membri huma lesti li jirrispettaw l-obbligi tagħhom il-Portugal pajjiżi se jkun lest fil-2021 biex jibat 110 spettur mis-servizzi tiegħu jiena wis nibża illi għal darboħra forsi fuq livell Ewropew qegħdin irwedu xi ħaġa li minħabba l-istati membri mhix se tkun possibbli hemm bżonn li konna um, rwol aktar stret fid-deċiżjonijiet illi uh, jittieħdu. President, inqas minn terz ta' deċiżjoni dwar ir-ritorn fil-fatt ikunu implementati fil-Portugal. Aħna m'għandniex statistika dwar dan fl-aħħar net aħna se niskopru wkoll l-ambitu ta' movimenti sekondarji nkunu nafu kemm nies li jtolbu l azil jaħarbu mill-pajjiż li fejn ikunu talbu l azil u mbagħad naraw li hemm ħames gvernijiet illi ħlew il-Schengen u anki il-libertà tal-moviment mingħajr ebda eh, raġuni. Nirringrazzja l sinjura Mezzola għal biċċa xogħol eċċellenti u verament fi żmien rekord. Nidemula. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-rapporteur is-Sinjura Mezzola għal kooperazzjoni tant miftuħa Eh, illi kena għalix minnajra ma stajniex nfasslu din il-proposta leġislativa. Nishtiq u kol nirringrazzja l-Kommissarju Avramopoulos u l-personal tijaw għall-appoċ. Fl-2015 il-numru ta' rifugjati li waslu fl-Ewropa żdied mod drammatiku u għalhekk kien hemm urġenza illi aħna insaħħu il-protezzjoni tal-frontieri Ewropej. Fl-2016 il-proposta il-ġdida dwar il-Frontex ġiet abbozzata. Il-proposta attwali hija verżjoni emendata tagħha u din il-proposta testendi l-ambitu il fejn tista' topera din l-Aġenzija talloka aktar rizorsi finanzjarji u aktar esperti sabiex jgħinuha fil-ħidma tagħha. Għalija u għal-grupp tiegħi kien importanti ħafna li waqt il negozjati niżguraw illi il-Frontex tkompli tejn fil-salvataċ tal-nies li kunu se jitilfu ħajjithom fil-baħar Din hija dan huwa dmir umanitarju ma nistgħux inħallu ministri tal-lemmin estrem eh, jilabu b'daw l-affarijiet u jiċċajtaw għal raġunijiet politiċi. Fl-istess waqt din il-proposta tagħti lill-Aġenzija aktar kompetenza fl-implementazzjoni tal-ritorni għal dawk il-persuni illi eh, jitolbu l-azil u dana ma jinnetalhomx. Imma dan għandu biss japplika r refugġati fi territorju tal-Unjoni Ewropea l-Aġenzija la għandha opportunità politika waqas legali li tipparteċipa f'operazzjonijiet li um, dak li tolbu l-azil morru minn pajjiż terz lejn pajjiż terz ieħor. Huwa importanti illi il-proposta saħħaħ l-impenji tal-Aġenzija lil drittijiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem tar refugġati hija ħasra ma illi meta konna qegħdin nagħmlu sforzi kbar biex inħarsu aħjar il-frontieri esterni tal-Unjoni, tal il-Kunsill ma setax jaqbel fuq il-Sistema Ewropea tal-Azil u r-riforma tas sistema ta' Dublin ma sarriċ minħabba l-imħuħ magħluqa. U anki il-ftejjin preliminari fuq l-Aġenzija tal-Azil u kol minħabba l-egoizmu. Huwa importanti illi inħarsu l-frontieri ma mhux bizzejiet fih innifsu għandna bżonn ta' sistema tal-Azil Ewropea komprensiva u dana se jkun wieħed mill-kompeti ewlenin tal-Parlament li jmiss. L-Onorevoli Vistisen għal-minuta. Dak li qegħdin niddiskutu illum hija ammissjoni qegħdin nammettu illi il-frontieri esterni flok flok interni għat ma kienu soġġetti għal miżura ta' protezzjoni biex inħarsu kemm il-frontieri kif ukoll iċ-ċittadini. Għalhekk 18-il eh, sena wara Schengen naħseb illi wasal il-waqt illi konna aġenzija tal frontieri u l-kosta. Ir-raġuni għalfejn ma nistawx nappoġġaw il-kompromess li ħareġ mit-trilogu huwa li qegħdin nibżaw li huwa ftit wis u tard wis. Tant fiha salvagwardji din il-proposta illi mhux se jkollha l-effett mixtieq fuq is-sigurtà Ewropea. Eh, ma tistax ċadta din minn pajjiż terz jaħsal u jmur pajis terz ieħor. Aħna llum qegħdin naddottaw soluzzjoni illi miex se tissodisfa la ċittadini u laqqas se tagħmel iċ-ċittadini aktar sikuri. Grisbeck, grazzi President, Kummissarju kollegi f'Settembru tal-2018 il-President Juncker ippreżenta riforma ġdida tal-Aġenzija Frontex u sentejn ilu rapporter fuq dat tex jena kont qed nilqa' il-kisba importanti ta' din l-ewwel revizjoni Illum għannom tal grupp tiegħi qed nagħmel l-istess ħaġa fi żmien rekord illi Eh, intuża, però hija ħasra illi eh, fuq ċerti punti l ewwel jiena sodisfatta illi ħdimna tant malar fuq dan id-dossier f'approċċ bilanċjat effiċjenti għal protezzjoni tal-frontieri li jirrispetta drittijiet fondamentali kif talbuna namlu iċ-ċittadini. Jiena kontenta illi għamilna pass il qoddim f'termini ta' budget, termini ta' kapacitajiet u kompetenzi kif eh, għadna kif smajna. Żewġ elementi importanti illi nixtieq insemmi huwa li jiena kuntent illi aħna ħlaqna kontingent permanenti illi se jkun jikkostitwixxi 10,000 gwardjan tal-frontiera u li għalihom l-istati membri irridu bil-fors jikkontribwixxu. B'hekk se nkunu ferm aktar kredibbli minn dik il-riserva li għandna bħalissa u li ma tantx taħdem tajjeb jiġifieri dan huwa pass konkret il-qoddim u kien meħtieġ. Tieni punt jiena eh, bħala rapporter fuq dir-reviżjoni eh, xtaqt illi ikun hemm msemmi ċentru ta' taħriġ Frontex għaliex jekk aħna rridu naddu mill-viżjoni nazzjonali tal-protezzjoni tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Istati membri huma kompetenti u għandhom rol fondamentali. Imma jekk aħna rridu nkunu effiċjenti fl-ispazju Ewropew u fil-ċirkolazzjoni ħilsa f'Schengen, jekk aħna rridu li jkun hemm eh, ftit kemm jista' jkun difetti u xquq, irridu l-izguraw li l-Aġenzija tista' tikkollabora fl-imkien u tappoġġa lill awtoritajiet ta' fl-istati membri. Biex dan ikun possibbli u fil-fatti u fil-realtà irridu noħolqu kultura ġenwinament Ewropea ta' taħriġ u il-test ek jitlob u biex Nala, nal darboħra nirringrazzja li Roberta Mezzola, il-rapporter, illi bl-enerġija taħħa bix xogħol u determinazzjoni taħħa u kooperazzjoni eccellenti enitna biex navvanzaw, navvazzaw pass maġġel. U Iva, jena ovvjament se nivvota favur din ir-riforma. Grazzi. <clears throat> Signora Albiol Guzman. Esta legislatura che ya acaba ha estado din il-leġislatura li qiegħda tala kienet markata mill-abbondon ta' dawk li jmexxu fl-Ewropa mill-kull xejra ta' umanità politiki illi iħallu n nies imutu fil-baħar, torturi, detenzjoni u deportazzjoni f'pajjiżi fejn m'hemmx garanzija li jkun hemm rispett tad drittijiet tagħhom E, kera r-realtà imma ekku ma l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea ma maħlaqniex kurituri sabiex jistaw jaslu b'mod legali laqas nistaw insalvawhom fil-baħar anzi l-NGOs qed jagħmlu dan ix-xogħol ta' salvataġġ dawk responsabbli għal din il-politika xi darba jridu jkunu iġġudikati għal dawk il-nies kollha eluf ta' nies illi tilfu ħajjithom fil-Mediterran f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-politika tagħhom ta' eluq tal-frontieri li obbligaw l-immigranti jipperikolaw ħajjithom fil-baħar waslu għall-imwiet ta' bosta nies kuljum dawn huma verament prattiki inumani. Il-Gwardja Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta hija um, forza ta' militari bil-budget um, enormi.